tajba 2009 li jista' jmexxina lejn laqda fl europa u inkunu nistgħu nipromuovu l-paċi fid-dinja. Issa nixtieq nagħmel stqarrija kollegi il-konferenza tal-presidenti tatni l-inkariku li namel arrija fuq l-affarijiet tal-ġnus tal-vant eh, nofsani il-laqa kienet seħet eh, war l-ofsinar kien prezenti il-president tal-Kunsil tal-Affarijiet Barranin eh, Sur Schwarzenberg ma konniex tal-aħħar minuta ma konniex żguri li se jkun prezenti anki jekk se jkun fil-Afrika tisfel se jkun maħna għal ftit ħin u un... Naħseb illi tkun okkazjoni biex nirringrazzjaw il-presidenza ċeka. Issa, waqt li aħna edin ninaqdu fil-plenarja hemm vitmi ġodda fil-vant nufsani. Personalment u tkun l-istess għalikom jiena eh, ħassejt deja vu meta rajt il-television. Eh, Fisem il-parlament jena nishtiq nesprimi il-dispjaċir eh, eh, tiegħi fuq meta naħseb fuq dawn l-avvenimenti ta' Hamas u Gaza miex aċċettabli li l-popolazzjoni tkompli dbati u li nkomplu b'dawn il violenzi u anki il kollaboraturi tal ġdus Mauda huma meħuda f'mira. Xiridu, kemm iridu nistennew biex ir-raġun tieħu il- tirbaħ kontra l-violenza. Dan huwa inaċċettabbli jekk Hamas tibat rockets kontra l-bliet tal-Izrael. Ma rridux ninsew li kienet Hamas li waqfet il- ceasefire. Minna ħal-oħra ma ridux eh, nitraskuraw il-proporzjonalità tal-mezzi. Kulħadd fil- Vat Nofsani għandu l-istess dinjità biex jiddefendi l-istat eh, tiegħu u biex jiddefendi ruħu mill-violenza li tolqot il-popolazzjoni ċivili ċivili għandhom jiġu mejuna immedjatament f'Gaza. gaza Dana u għal-istess għal eh, eh, bnidem Izraeli, bnidem eh, Palestinjan, bnidem Amerikan, kullħat u għandu l-istess valur meridu um, nasbu fuq situazzjoni umanitarju bħala responsabli politiċi ridu natu l-kontribut tagħna biex insibu uh, soluzzjoni għal eh, din il-violenza etna ista l-sigurta għanda eh, aspetti militari biss hija soluzzjoni illi se tfalli, ma tistax ma nistax ikonna soluzzjoni militari biss fil-Valt Nofsani. Eh, hemm bżonn ta' soluzzjoni politika wkoll. U kulħadd għandu jieħu konklużjonijiet mill-fallimenti li kienem hemm sissa. U fl-aħħar ġranet jiena kelli kontatti telefoniċi mal-President tal-Izrael Shimon Peres, eh, il-Prim Ministru tal-Autorità Palestinedi għal-Fajad u anki mal ma Sur Solana il-rappresentantu li tal-Unjoni Ewropea illi dam ħafna żmien fil- Vant Nufsani, diskutejt mal-President tal-Assemblea Parlamentari Europa Mediterran mal-President tal-Parlament tal-Ġordan u il-President tal kam tal-parlament tal, Jan Gianfranco Fini kif ukoll eh, Mustafa Mansur il-president tal parlament tal-Marokk. Il-ċarajt li l-Parlament Ewropew jappoġġa tal-bit li il-Kunsil tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea diġa ħejja eh, approvata mill-rizoluzzjonijiet tal-ġnus ma'uda ta' jannar. Hija ħaġa impressjonanti li din ir-riżoluzzjoni li hija vinkolanti legalment Eh, mm, illi fuq eh, l-Amerikani astenew eh, dina ir-riżoluzzjoni minn ġiet ignorata żewġ partijiet fil-gwerra kollegi, bżon nilħu waqfin tal-gwerra immedjatament. E, e, dan rridu namluħ bil-medjazzjoni tal-Eġittu tal-partit interessati kollha. L-aċċess immedjat tal-għajnuna umanitarja għandha tkun garantit, għandu jkun garantit l-Aġenzija tal- ġnuż ma'uda tal-għajnuna umanitarja għandu tkun tista e, taqdi ir-rwol tagħha u mhux ah, biss għal tliet sigħat f'kuljum. Jekk eh, il-ġnus ma'uda u organizzazzjoni humanitarja oħrajn ikollhom jieqfu eh, mħabba li l-partit mhux qed jiggarantixxu in-neutralità eh, nkunu l-ħakna situazzjoni li mi ma nistawx naċċettaw, bżonn intensifikaw proċess ta' paċi. L-unika bażi għal paċi d-dewima hija soluzzjoni ta' żewġ stati eh, sovrani eh, fil-frontieri skuri eh, bejn Palestina u l-Izrael. L-Unjoni Ewropea flimkien mal eh, l-imsieħba Arabi moderati u l partit kollha tal-konflitt taħt il-patroċinju tal-ġnus maquda għandu jkun jista' jiftaħ eh, taħdidiet fuq il-paċi. Soluzzjoni titlob ukoll li il-partijiet palestinjani stess jirrikonċiljaw ruħom, irridu nirriflettu fuq il-metodi li sissa użajna biex nilħu għal il-paċi li ma, ma waslitniex għal xi progressi gbar. Xi ftit ġimati ilu ħsibna li kien hemm loġika fit-taħdidiet l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali kien eh, kienet dejjem preżenti fil-impenn tagħha eh, impenn anki finanzjarju fissat il-kondizzjonijiet qafas biex eh, jinħola eh, stat Palestinjan. Dan l-impenn però anki jekk kien qawwi irridu namlu mistoqsija. Edin bħalista ġo escalation. Eh, normalment fi krizi nħarsu lejn il-żmien eh, il-qasir, hemm bżonn li jkun hemm waqfin mill-ġlied immedjat u ritir li irtiraw il-forzi eh, tal-Izrael. L-esperjenza f'dawn l-aħħar xiren ta' snin jgħalmuna li l-paċi fil-vant nofsani ma tistax tiġi bis mir reġun u mhuwiex possibbli l-paċi laqqas minn arma jkunem eh, eh ftejim bejn il-partijiet għal daqstant il-komunità internazjonali għandha tkun dejjem iktar disposta biex tippromovi l-paċi biex eh, dawn l-avvenimenti koroħ ta' dawn l-aħħar snin ma jkomplux eh, ġebdu ġol eh, snin li ġejjin il-forzi internazjonali għandhom jgħatu l-kontribut tagħhom għal um, twaqif tal-ġlied iridu nawguraw dan biex il-pjan Eġizzjan u Franċiż jista' jiġi imwettaq biex jiggarantixxi mekkaniżmu internazzjonali ta' kontroll tal-frontieri ta' Gaza u importanti li nwaqfu il-negozju illegali ta' armi u ta' missili fil-Gaza. Ehm, <clears throat> nishti eh, nisħa eh, fu eh, aspet l-impen tal-forzi ta' sikurtà internazjonali ma tista' ma jistawx jiggarantixxu biss waqfin mill tliet fi żmien il-qasir, ma tu jkollhom ukoll għan biex eh, eh, jerġaw eh, għajmu il-fiduċa u biex jiggarantixxu sikurtà kemm għall-Izraeli kif ukoll għall-Palestinjani. Għal dastant l-impenn tal- forzi għandhom uh, jista' jkun tajjeb biss meta jkun hemm mandat politiku li jista' jwassal la soluzzjoni ta' paċi. Aħna ma rridux eh, mm, aħna ma rridux biss nitkellmu fuq il-paċi, ma rridu naslu għaliha. Qabel ma mal-mibeda eh, eh, eh, iżżid f'dawn f'din fdini raġun L-2008 kollegi kien kienet is-sena ta' dialogu interkulturali. Jiena niftakar kemm il-Parlament impenja ruħu biex din is-sena sir sena tal-tama biex jagħmel aċċent politiku biex jisħa illi illi il-kulturi ma, ma jiklaxxawx limkien Il-krizi eh, turi kif dan id-dialogu interkulturali jista' jiġi mwaqqaf meta e, meta niftakru eh, x'naraw fuq television kuljum eh, dan mħabba l-fundamentalisti u l-estremisti eh, l-għan tagħhom mhuwiex il-paċi imma li dejjem jiġildu iktar u il-vjolenza toħlo violenza ġdida u rridu nirrepetu dan il-kunċett. U bid-dialogu biss u bit-tahdidiet biss illi nkunu nistaw niftħu triq biex noħorġu mill-krizi. dawn eh, Dawna mumiex għan fihom innifisom għandhom jiġu e, eh, imwetqa biex il-persuni fl iżrael u fil-Palestina jkunu jistaw jiexu fil-paċi u fil-rispett sħiħ ta' dinita tagħhom. Kollegi nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom.